din ġiet adottata u ser tiġi inkluża fit-test adottata għada l-14 ta' Diċembru. Deċiżjoni tal-Kummissjoni skont il-Kummerċ Internazzjonali ħabbar fil-bidu tal-laqa mhux ser jkun hemm l-ebda oġġezzjonijiet għal deċiżjoni ta' Ottubru 2013 li temanda wieħed seba' 2013 il- punti li għamlu il-ħodor għamlu addizzjoni għal daqsan din ser kolla ta' ta' skadenza l-erba fl axra ser kunem hemm uh, votazzjoni nominali l-erba fl-erba ta' wara nofsinhar kif ħafna għall attenzjoni tagħkom u issa ser nkomplu bl-aġenda tagħna. Naddu issa għal dikjerazzjonijiet tal-Kunsill Kummissjoni